Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir wollen jetzt mit der Sitzung. Lodwa tajba ziz kollegi, sa nishtiq nibdew bil-laqat għana dal-ħodu. Fuq l-agenda, għanna l-punt fuq l-agenda numru 8. Dan huwa rapport dwar l-20 inkwiet prinċipali ta' ċittadini u l-imprizi Ewropej dwar il-funzjonament tas suq waħdini. Il-rapporter fissem il-Kumitat tas suq intern hija Sinjura Nadja Hirschek joġbok Nadja. Grazzi ħafna. Aħna diġà tkellimna ftit drabi dwar din il-pożizzjoni Sadattant, issa għanna, waslulna, nistaw naraw l-emendi u koll dan il-rapport kif aħna edna aħna din nitkelmu fuq l inkwitewlini tal-ċittadini f'dak li għandu xaqsa missu wahdini u anka fil-komitat tax-xogħol aħna fil-fatt rajna illi kien hemm ċertu suġġetti wkoll li kienu diskussi dak li għandu xaqsam is-sigurta, l-assigurazzjoni u kol stat membru ieħor, l-arfin tal-kwalifiki, l-ġida kontra diskriminazzjoni kif ukoll pensjonijiet. Dawn kienu loqsma li aħna bħala kumitat tax-xogħol kellna nitkellmu dwarhom u stajna nitkellmu dwarhom fil-fatt għal din raġuni dawn huma l-punti li jinsabu f'dan f'din il-pożizzjoni f'dan ir-rapport. Il Il-kompromessi li tistgħu issibu qudiemkom huma dwar l-ewwel punt ġifieri s-sistema ta' assigurazzjoni soċjali, aħna rajna li ċittadini għandhom ħafna mistoqsijiet ukoll Fil-fatt anka batunna ħafna mistoqsijiet, nammaġina li anka fil-pajzi tagħkom huwa l-istess il-każ illi meta wieħed ukoll jibdeċidi jmur jaħdem f'stat membru ieħor għandhom dol mistoqsijiet f'moħħhom x'jiġri jekk wieħed jitla fix-xogħol jew inkella anke f'dak li għandu x'jaqsam pensjonijiet xejn huwa daqshekk ċar. Din raġuni aħna f'din il-proposta ta' kompromessa għadin nipruvaw nres u proposta kem jista' jkun prattika ġifiri li aħna nkun nistgħu nanalizzaw u naraw jekk huwiex possibbli għaċ-ċittadini jekk sabiex ikunu jafu illi huma meta jaħdmu ma' stati fi stat membru ieħor għal perjodu partikolari ta' żmien jaraw illi huma assigurati mod soċjali għal perjodu partikolari, per eżempju ġifiri nejdu li hemm dan 28 sistema nejdu ek eh, dwar din liġi kontrattwali dan huwa l-iktar din hija l-iktar soluzzjoni prattika fil-fatt aħna nafu li hemm ħafna diskussjoni akademika wkoll dwar dan ġifieri jekk aħna nistgħux naraw permezz ta' test politiku jekk din hijiex possibilità li fil-fatt dawn iċ-ċittadini li jixtiequ li verament jgawdu mid-dritt illi huma jistgħu jiċċaqalu minn pajjiż li ieħor b'mod ħieles ikunu jistgħu jaraw li koll li d-drittijiet tagħhom ta' assigurazzjoni soċjali jkunu mħarsa wkoll. Aħna wkoll rressaqna hekk l-emenda għada nsibuh dan kollu. Mbagħad fil-proposta ta' kompromess B aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu kol dwar id-dritt tal-informazzjoni sabiex aħna niskuraw illi meta wieħed imur fi stat membru ieħor ikollu l-informazzjoni minn qabel illi jkollu bżonn ħallibek u ikun kemm jista' jkun malajr jipprova jsib xogħol fil-istat membru liħor u anka għawek naraw għanna l-kompromiss ċe illi jgħat jipproponi one stop shop din torbot mal-be u qegħdin nipproponu wkoll dan l one stop shop ikun fuq l-internet online ħalli bekk ikun jistgħu niffaċilitaw ix-xogħol. L-element ta' kompromess de din tiffoka fuq eh, il- grupp fuq il-ħad dawk li ħadmu fil-fatt u l-kumpaniji gbar u kumpaniji żgħar daqs medju u aħna hekk nixtiequ nsemmu b'mod speċifiku l-kumpaniji żgħar daqs medju sabiex aħna nagħmlu ċara li nagħtu importanza kbira mhux biss lill-kumpaniji kbar, iżda anke l-kumpaniji żgħar daqs medju li għandna nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex ntaffu naqsum il-pis amministrattiv għalli verament ikunu jistow joffru s-servizzi u l-prodotti blaħjar mod l-ċittadini tagħna. Bad għanna l-emenda EFUG u G illi hija dwar il-kura medika u għawek aħna din nipruvaw niggarantixxu illi jekk ikun hemm xi ħadd illi verament ikollu bżonn l-assigurazzjoni, kollu jekk xi ħadd ikollu bżonn il-kura medika f'pajjiż ieħor illi dan ikun jista' l-amministrazzjoni l-att amministrattiv tal ta' din it-tip ta' kura timxi b'mod maġġel ħafna pereżempju il-kont imur immedjatament awtomatikament ukoll fil-kont nazzjonali tal-pajjiż ieħor dawn huma punti li tistgħu taraw f'dawn l-emendi u mbagħad aħna nistgħu naraw ukoll li għandna l-proposta ta' kompromess akka li hija dwar il-qasam tal-kwalifiki u hawnhekk aħna qegħdin nippruvaw niskuraw illi hawnhekk permezz ta' dan l-arfin reċiproku tal-kwalifika, aħna verament, tal-kwalifiki, aħna verament ikun nistgħu naġlu dan il-proċess ta' sejbu ta' xogħol. Umbat, għawek eh, l-emenda i, aħna għedin nipruvaw nifukaw iktar fuq eh, l-edukazzjoni u t-taħriċ u li kunem iktar ċittadin li jitalmu lingwi nafu li dan jkun wieħed mill-ikbar xkil għal mobilta fl-Unjoni Ewropea iżda anke fl-qasam ta' lifelong learning dan huwa importanti. Fil-elementu ta' kompromess jie, aħna għek daħanna suġġett sabiex namlu ċara li ma jistax kun possibli li l-istati membri ikunu jistow jimplementaw ċertu regoli jew miżuri li huma diskriminatorji li jmorru kontra wkoll drittijiet tal-ċittadini. Mbagħad għandna l-proposta ehm, ta' kompromess ka illi hija dwar il-pensjonijiet u li rridu aħna naraw li drittijiet tal-pensjoni tagħhom dejjem tkun imħarsa anke meta jiċċaqal u minn stat membru għal ieħor u ma jmurrux għall lar iżda jibqaw fuq l-istess situazzjoni ta' pajjiżhom. Dawk dik kienet introduzzjoni ta' dawn l-emendi ta' kompromess jiena stajt li niftijem u kol ma wieħed mill-partitu nittama u kol li fil-dwar il-kompromess. A, jiena naħseb li anka dan il-punt huwa importanti ħafna, speċjalment għal dawk l-istati għal dawk iċ-ċittadini illi qegħdin jimxu mistat membru għal ieħor. Importanti li jkun hemm dan l-istudju, għal din raġuni jiena naħseb illi fil-fema tiegħi din żgur li tista' tkun mossa importanti ħafna anka mill-lat soċjodemokratiku. Ħalli nippruvaw nakkomodaw il-ħtiġijiet tagħhom aħna u koll għanna ċertu emendi li jorbtu ma' direttiva ta' segontar tal-ħaddima jiena para rapporter ma' kellix ma' stajċ fil-fat eh, nisabil xie pozizjoni minħabba li aħna sibna li ma' stajnix nibdew din diskussjoni għalissa jiena nhar ġimgħa fil-fatt kont eh, minnominata bħala rapporter għal eh, dwar eh, Monti Tnejn u jiena naħseb li dan huwa suġġett diffiċli u għandna bżonn l raġuni neħduħin kemm għandna bżonn ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu sew dan ix-xogħol. Żgur li ħankomplu bid-diskussjoni sa dan it-tant aħna nisviluppaw il-pożizzjoni tagħna u naħseb illi żgur illi maħna nagħmlu pjaċiri lil ħadd jekk aħna nieħdu pożizzjoni fisem eh, il-partit tagħna fir-Robert għal dan raġun ma stajniex nofrukom iktar kompromessi dwar dan, niqaf għafawek u qed nistana bil-ħarqa nisma' l minna ħatakom. Grazzi ħafna Nadja Hirsch, issa għandna shadow Reporters u għandna Liljuta Steinrock l-ewwel t-tkellem. Grazzi ħafna Signora President, l-ewwel qed jiena nixtieq illi fissem il- soċessi demokratiċi Ewropej u importanti li għalina l-ħaddima fl-Unjoni Ewropea aħna ċittadini u koll, mux ħaddima bis, għal din raġuni il-ħaddima aħna edin nipruvaw nħarsu għamu għawek, speċjalment f'dan il-kumitat, unnina naħseb illi apparti mill-kura medika u assigurazzjoni soċjali aħna għanna bosta affarijiet oħrajn li rridu nitkellmu dwarhom pal sekondar tal-ħaddiema u bosta punti oħrajn bħal per eżempju l-ordni pubblika, xiri pubbliku. U jiena kont prezenti wkoll fil-forum tas-suq waħdini illi kien organizzat mill Presidenza Pollakka, Kommissjoni, Kunsill u Parlament dwar issu intern u eh, fil-fatt kienu publikati dawn il-linji gwida u f'wieħed mill-erba panels li kienem aħna tkellimna fuq dimensjoni soċjali u situazzjoni tal-ħaddima, ġifirina naħseb illi ma mawx dubju li għal kollegi li anka huma barra minn dan il-kumitat, mhumiex membri ta' dan il-kumitat importanti għalihom ukoll illi jħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-ħaddima u għalina fil-fema tagħna importanti ħafna din l-opinjoni u li aħna nitkellmu wkoll fuq dawn is-suġġetti l-oħrajn, aħna bħala Soċjalisti Demokratiċi Ewropej kemm il-darba eh, ressaqna pożizzjoni ċari anke dwar il- ehm, ħaddima u aħna provajna ndaħlu dawn fl-emendi tagħna u aħna dizappuntati li lebda mill-emendi tagħna ehm, ma dwar l-interessi tal-ħaddima fis-suq intern ma kienu ma kienux aċċettati fot il-kompromessi minnaħatana sfortunatament u kien hemm ukoll kompromessi illi r rapporter tkellmet dwarhom ukoll għalina dawn mhumiex proposti u kompromess diffiċli għalina iżda aħna nistgħu nappoġġaw din l-opinjoni biss jekk nistaw eh, namluwa ħafna iktar ċar qabel ma naslu għal votazzjoni ir-referenza għall interessi ta' dawn il-ħaddiema. Grazzi ħafna. Issa Signora eh, Fra Lopez Fantanie. No, pues contrariamente a mi collega. Grazie, signora Presidente. Contrariamente al collega Steiner u kiena naħseb il-rapporter għamlet bicċa xogħol tajba ħafna fisem il-PPE nixtieq nirringrazzja għal fatt l-elementi ta' kompromess kien fihom emendi minn membri tal-PPE. Qatt ma nistgħu nemnu illi aħna ser insibu tarf il-problemi kollha li jiltaqgħu magħhom il-ħaddiema meta huma jaħdmu lil minn pajjiżhom u dan se nagħmlu f'darba waħda. Iżda naħseb li din hija analiżi tajba tas-sitwazzjoni ta' dawn il-ħaddiema meta huma jmorru fi stat membru ieħor. Jina nemmen bisħiħ illi dan ir-rapport identifika il-problemi illi eh, jeżistu fil-mod ta' kif jaħdem is uniku. Għal daqstant aħna ser nkunu qed nappoġġaw dawn l-emendi. Aħna nasbu li huma affarijiet pożittivi u nixtieq nirringrazzja l-rapporter u l xedus għalix naħseb illi għawnek qed naraw biċċa xogħol tajba ħafna u dan sar permess tal-emendi u għalhekk stajna nilħu ftehim. Grazzi, Sinjura Turinen. Iva, grazzi, grazzi l-rapporter, il soltu ikonna kooperazzjoni tajba iżda, ikolli ngħid illi hemm xi element ewlenin illi jina naħseb illi huma kruċali illi narawhom fir-rapport biex nagħtuh xi valur miżjud meta mqabbel mar-rapport li ħareġ minn għand imko. Dawn il-suġġetti huma marbuta ma' drittijiet ta' salvagwardja u ma' l-sekondar tal-ħaddiema ma' xiri pubbliku u eh, servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Aħna naqblu mal snd aħna neħtieġu nagħmlu xi ħaġa dwar dan jew mill-emenda 63, 66, 67, 68, 75 jew 76. Dawn huma il-kwistjonijiet ewlenin li rridu niddiskutu. Meta niġu biex nitrattaw issu intern u dan il-kumitat. Ma naħsibx illi għanna l-fejn nitħlu f'dettalji dwar id-direttiva ta' nfurzar, iżda fl-emenda 66 dan ma namlux. Aħna nejdu illi l-mobilita għanda tiġi segwita bi salvagwardja ta' drittijiet u livelli għolja ta' forzar biex nevitaw illi kun hemm dumping soċjali. Dawn huma prinċipji ġenerali illi jiena naħseb il-koll għanna naqblu dwarhom. Ikolli ngħid illi jekk uħut minn dawn l-emendi mhux kollha, imma uħut minnhom għandna ndaħluhom fir-rapport aħħari hekk biss ikun hemm valur miżjut għalina meta mqabbel ma' rapport imkom jekk dawn ma jiddaħlux aħna sibwa diffiċli illi nappoġġaw il-rapport. Jista' jkun illi jispiċċaw bla sinifikat insinifikanti u Skużaw Skużawni tikun daqshekk diretta, imma iva ma jagħtux valur miżjud. U għalhekk inħeġġiskom biex tikkonsidraw uħut minn dawn l-emendi tarġaw tasbu għadal qabel ma nieħdu l-vot, grazzi. So, Ich sehe, dass wir niemanden mehr auf der Rednerliste. Met nara li hemm ħadd iktar fuq il-lista li anzi skużani. Sir Benjen inkjeġba. Um, yes, I've just, just uh, had to Iva, biex nwieġeb għal dak l-intqal, għadu kem jintqal dwar dawn l-emendi, mod partikolari is-67. Dan immur li l-in mill-sempliċi protezzjoni tal-ħaddima sekondati. Iva, kien hemm 66 ukoll. Iżda 67 hija dik li l-aktar tmur li l-in, tmur ħafna li l-in. Mux biss qed proteġi li sekondar tal-ħaddiema, imma qed tgħid tip ta' ekonomija jistgħu jaħdmu fiha dawn il-ħaddiema jiena niskom du hawnhekk. Illi naċċetta xi ħaġa li ma tħallix lil ħaddiema sekondati jaħdmu fl-istess qofsa bħal ħaddiema li mhumiex ħaddiema sekondati. Dan il-limitu għal subcontracting jista' jkun attività ta' kumpanija jista' jillimita biex huma ma jkunux jistgħu jagħmlu esternalizzazzjoni jew subcontracting u dan imur kontra ta' kif taħdem l-ekonomija, speċjalment fejn jiena, m'għandniex ħafna ħaddiema eh, sekondati fil-ekonomija fil-Renju Unit, imma l-ekonomija kollha taħdem fuq il-kontratti, fuq is-sottokontratti. Huwa network sieħ ta' kumpaniji żgħar li huma speċjalizzati immens u dawn mhumiex persuni taħsbux li dawn huma persuni li jdu jkunu pjagati mod sħiħ minn ħaddimhom li huwa ta' daqs kbir fuq skala kbira, dawn huma nies indipendenti, kumpaniji żgħar illi huma speċjalizzati u jekk inxekluhom jekk niblokkawhom dan iċekkel is-suq uniku għaliex jekk iġrijek, aħna ma nkunux nistgħu nimpjegaw sotto kontrattur illi ġej minn stat membru ieħor. U ma jġibu l-ħaddiema tagħhom magħhom. Dan qed ixekkel qed jiblokka issu suq uniku sakemm hemm xi aġenta moħbija biex inwaffqu sotto kontratti fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jew ikonna suq mifruta hawnhekk biex E, kunem sotto kontratti b'mod intern u mhux mod transkonfinali, jew inkella ser ikonna nirrifjutaw din l-emenda. U jiena hekk qed naħseb li ser nirrifjuta kollha kemm hi għaliex qed iddaħħal limiti mhux meħtieġa limiti ta' ċertu redikolu dwar kif jaħdem is-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna Juta Steinruk terġa' titkellem mik jogħġbok nitolbok biex titkellem fil-qosor inkella żgur li u ħafna llum. Iva jena nixtieq illi nitkellem fuq l-emenda 67 aħna maħniex qegħdin ngħidu illi jkun hemm xi proibizzjoni fuq il-kumpaniji. Anzi aħna din ngħidu li dawn il-letterbox companies fil-kumpaniji li qed jibgħu l-ħiddiema hekk kif hemm fid tal-sekondar tal-ħaddiema għandhom ikunu kontrollati iktar bir-reqqa jiena naf kif inhi kif inhu s-settur tal-kostruzzjoni u naf kif jaħdmu wkoll kumpaniji sussidjarji, però jiena naħseb li verament għandu nużaw l-opportunitajiet tal- ta' direttiva, iżda fl-istess ħin għandna wkoll implementaw il- il-kontrolli l-iktar birqa l-iktar li hemm bżonn. Grazzi. So, eh, jetzt zum Schluss die Berichte. Issa sabiex intemu din diskussjoni għanna Nadja Hirsch sabiex Tala, Iva, grazzi ħafna naħseb li f'dan il-moment eh, qasir ta' diskussjoni wera biċċar li għatfadar il-bżon li aħna niddiskutu elementi prinċipali tad-direttiva tas sekontar tal-ħaddiema minħabba li hemm interpretazzjoni differenti ta' ċertu prinċipji għal din raġuni jiena ma nistax ikolli opinjoni dwar dawn il-punti. Jiena naħseb li meta nitkellmu fuq dawn is-sentenzi formulati naħseb li huwa importanti illi aħna naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra xi grupp ta' ħaddiema dan huwa punt li aħna nistgħu naċċettaw iżda fuq l-emendi intom qed titkellmu fuq dokument ta' pożizzjoni tas soċjalisti demokratiċi u aħna naħsbu li skużawni però f'din il-proċedura kollha kemm hija aħna aħjar nitbiedu minn tip ta' pożizzjoni li tixaqleb wis li grupp politiku wieħed e, iktar mill-li ieħor jiena naħseb illi il-fatt illi dan il-punt mhuwiex ħajkun inkluż diġà huwa valur miżjud minħabba li aħna nixtiequ li jkollna diskussjoni politika jekk aħna nistawx nistabilxu din it-28 sistema biex ngħidu hekk li din tista' tkun diskussjoni li ħat affettwa ħafna l ħaddiema u dawk illi qegħdin ħadmu jiena naħseb illi verament tista' tkun diskussjoni tista' solvi xi ftit mill-problemi li għandhom u tipprova takkomoda ħtiġijiet tagħhom. Grazzi ħafna bekk aħna temmejna d diskussjoni. U issa nista' nerġa' nagħti l-mikrofon Nadja Hirsch ħalli tkompli tmexxi din il-laqa. Vielen Dank, dann kommen wir jetzt zum Tag. Grazzi ħafna stan staw naddu għal punt fuq l-agenda tagħna numru tmi numru dissa skużawni illi hawnhekk issa ħajkuna diskussjoni dwar l-emendi tar-rapport tal-kollega Christensen mill-Partit ta' Soċjalisti Demokratiċi. Sinjura Christensen ista tista' tippreżenta dawn l-emendi. Øh, og det her, det handler jo om minimumsniveauet for træning og uddannelse. Grazzi ħafna Iva, ħna din nitkellmu fuq il-level minimu ta' taħriġ al bahara U li aħna nixtu li kuna leġislazzjoni Ewropea dwar dan. Aħna nixtu nirringrazzjaw li shadow rapporters, aħna ħdimna tajjeb ħafna flimkien u erba mill-emendi fil-fat nistawna. kien hemm erba emendi u nista' ċettom il-numru 26 aħna naħsbu l-analiżi u l-informazzjoni għandha titniet bl-iktar mod kostruttiv dan din kienet emenda tajba minnaħa tal-kollega Koslovski, mbagħad kellna emenda 27 minnaħa ta' Filip De Bakker li jgħid jgħid li il-proċess mandux jibqa' jiddewwem dan huwa punt li aħna nistgħu nappoġġaw din l-emenda naċċetta u um, importanti illi dan ir-regolament ikun kuklis mill-iktar fiss għax ilu jkun diskuss mbagħad għandna xi ftit eh, emendi ta' kompromess dwar l-emenda 28 aħna qed naraw illi jixtiequ li jkun hemm il-fatt li aħna niċċaraw dawn l-elementi tal- ħin illi għalih rridu jaħmu l-bahara, l-ħin tas servizz per eżempju, u l-emenda l-oħra jadwar l-informazzjoni ta' ta' sikurta naħseb illi jina dawn l-emendi nistan appoġġamu kollha u nieqaf hawnhekk grazzi. Ich gebe nun das Wort an die Schattenbericht. Sana Dua shadow Reporter Sur Kuzulowski. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałbym podziękować e, opiniodawcy, panu Ole Christiansenowi. Grazie, presid Grazie President. Nishtiq nirringrazzja l rapporter Christensen għal-ħidma tiegħu għal-kollaborazzjoni tajba li kellu. Nishtiq nifraħu kol, nishtiq nifraħlu għaliex irnexxielu jagħmel din il-ħidma b'mod eċċellenti. Nixtieq ukoll nirreferi issa għal kwistjoni tal-użu effettiv ta' data marbuta ma' ċertifikati u data oħra li tirrigwarda l-ħaddiema ta' dan is-settur, data li tittinata lill-Kummissjoni. Jina naqbel ma' rapporter meta huwa jgħid li huwa meħtieġ illi niggarantixxu il-protezzjoni ta' data personali huwa meħtieġ illi dan it-tarif nużawh biss għal raġunijiet ta' statistika. Importanti wkoll illi niggarantixxu illi din l-informazzjoni tinġabar b'mod effettiv minnaħa tal-Kummissjoni. L-informazzjoni li tinġabar imbagħad irdu nużawha biex naraw xinu ma xejrit fis-suq tax-xogħol biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu pjanar aħjar dwar il-karriera tal-ħaddiema fis-settur marittimu. Irridu nisħu wkoll dwar l-aspett marbut mat-taħriġ. Ġifiri l-akademja, l-iskola u l-taħriġ tal-livell għola. Bek l-suq Ewropew inkunu nistgħu natuh għafas Ewropew dan kollu jista' jitwettaq jekk nużaw b'mod aktar effettiv l-informazzjoni li ser tinġabar mill-Kummissjoni Ewropea, informazzjoni illi tista' tagħmel din il-karriera aktar interessanti. Nispera li issa ikun hemm traspożizzjoni u applikazzjoni ta' din id-direttiva u għalhekk naslu għal sikurtà aħjar fis-settur marittimu xi ħaġa ta' priorità l-Unjoni Ewropea, grazzi. Yes, uh, sorry, uh, Philip. L-Onorevoli Benjen. Philip Debaker, weħel fit traffiku bħalissa u apparentament ilu hemm għal xi satej Għal daqstant jina ndistqarja li ser naqra fismu nixtieq nirringrazzja r-rapportera kooperazzjoni eċċellenti jina naqbel ma ħafna mill-proposti ta' rapporter ma l-opinjoni tiegħu u jina nappoġġa ħafna mill-emendi. Ma dan aħna ma nistgħux nappoġġaw emenda 13, it-test tal-Kummissjoni huwa aħjar. Bħala shadow għall-alde jina fassal tliet emendi, emenda 27 dwar il fejim illi diġà daħal fis fl-ewwel ta' Jannar 2012 L-adozzjoni tal-proposta tal komissjoni għandha bżonn il-ħin u dan jista' jwassal għal xi problemi, problemi fir-rigward tal-kontroll tal-portijiet li l mill-Unjoni Ewropea u daw min jista' jwassal ukoll biex il-baħara ma jkunux daqshekk kompetittivi meta mqabbla ma' oħrajn għaliex mhux ser ikollhom STCW 20 2010 ċertifikazzjoni ta' din u jista' jkun li kolom problema bil-validità ta' ċertifikazzjoni ma nistgħux nittolleraw aktar dew minn u għanna nsibu ftejim. Emenda 28-29, zewċ emendi oħra parti minn emendi ta' kompromess illi jena naqbel. Massur Kristinsin dwarom emenda 21-28, l-ewel kompromess jitkellem dwar l-eżenzjonijiet dwar il-ħin ta' mistrieħ tal-ħaddiema fuq il-bastimenti eżenzjoni bħal dawn jistgħu kunu permessi biex nippermettu li jkun hemm flessibilità fejn hu meħtieġ iżda irridu nqisu limiti li jsemmew fit-test l-għalde jistaw jappoġġaw dan il-kompromess. Emenda 24-29 it-tini kompromess dwar il-protezzjoni ta' data. Din hija importanti immens għal grupp tagħna rapporter jaċċetta biex din l-emenda issir aktar b'saħħitha. L-informazzjoni kollha li tinġabar tiġi maħżuna u tiġi analizzata għandu jsir dan il-proċess b'mod anonimu. Jiena nisab ħerqan illi nivvutaw dwar dan ir-rapport aktar tard illum. Grazzi Filip Debaker.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 għal punt li jmiss fuq l-agenda ta' numru 10. Le, għawek jgħat. Għanna rapporter li t-ixtiq terġa t-tkena biex nikkonkludi. Igen u jgħal-bali nejuna għed jifoħol til. E- iva, grazzi, jena xtaqnejt sempliciment illi dwar l-emenda numru 30, 13, aħna introduċejna ċertu bidlit minħabba illi għawek għanna ċertu formulazzjoni ġodda waħna għedin naraw ukoll li kunem ċertu bidlit skont il-bidlit tad direttiva għal raġuni aħna ma xtaqnix li insommu eżattament ma dak li kien propost mill-Kummissjoni aħna naħsbu li dak li għawna aħna fil-proposta tagħna jaqbel diġà mal-proposta tal-Kummissjoni oriġinali. Grazzi ħafna l-rapporter sanaddu għal punt fuq l-agenda numru 10 juwa huwa hija fuq il-rapport sur Signora Cornielsen. Issa Naddu għal-punt li mis li fuq l-agenda li huwa dwar il-Fond Ewropew għall-intraprenditorija soċjali. U aħna nixtiequ issa nisimgħu lil dawk il-membri li resqu emendi. table and then we Gut, scheint niemand von den Mitgliedern. Äh Mill-jider memħat mill-membri li xtiet kien le għanna Signora Steindru. Grazzi ħafna Iva aħna nafu illi importanti ħafna li kunem skambju automatiku ta' informazzjoni u aħna nafu illi fl-aħħar mill-aħħar għanna kompromess li jista' jkollu l-appoġġ tal-maġġoranza dwar kumpaniji soċjali minħabba li huwa importanti ħafna li aħna nkunu nistgħu nkunu nafu min huwa kopert billi ma' sistema u nistgħu ngħidu wkoll li favur l-emenda 21. Grazzi. Gut. Ansonsten sehe ich keine weiteren Mitglieder. Ah. Ma naħsibx li miktar kollegi li jixtiequ jitkellmu il-kollega Cornelsen għada kem waslet ġifiri aħna ħan ħanipruvaw nikkonkludu dan il-punt issa qabel ma titkellem bis-Sinjura Cornelison fil-31 ta' Mejju ħajkun hemm dan ir-rapport li ħajkun adottat fil-Kumitat Ikon. Mbagħad ikonna votazzjoni li tkun iktar tard. Issa għandna punt fuq l-aġenda numru 9 għandna 56 l-emenda u issa żgur li s-Sinjura Cornelison tixtieq li t-prezentom dawn l-emendi. I was voting in uh, in FAM and just warned to uh, to run over. Skużawni, don biex wasalt imma kont qed nivvota fil-Kumitat FAM. Missa wasalt. Nixtieq nirringrazzja li Shadows skolla għal kontributi tagħhom u għal kooperazzjoni. Kienet kooperazzjoni li mxi tħarir, provajt indaħħal kważi l-emendi kollha ta' SND u tal-alde. Jiena naħseb illi b'daw l-emendi aħna ser insaħħu l-aspetti soċjali u ekonomiċi tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni li ser tkun ta' importanza kbira għal persuni u l ekonomiji ta' dawn il-pajjiżi. Nixtieq nitkellem dwar erba' affarijiet illi aħna provajna nagħmlu hawnhekk. Ser ikun hemm aktar attenzjoni għal gruppi vulnerabbli, li rajna l-emendi ta' Sinjora Gunxins, il-kontribuzzjonijiet tagħha, ser inqisu aktar tisħiħ tal-imsieħba soċjali dan huwa importanti jekk dawn il-pajjiżi sejrin jipparteċipaw bisħiħ fil-ġejjin fi dialogu soċjali Ewropew. Irdu ngħidu biċċar li l-imsieħba soċjali mhumiex biss xi organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili kwalunkwe għaliex fl-Unjoni Ewropea huma għandhom rwol aktar b'saħħtu u rwol u kol biex ifasslu leġizlazzjoni Ewropea. Madana kollu, aħna edin insaħħu il-parti tas soċjetà ċivili u kol tal-fondi tal-IPA għalix huma essenzjali u kol biex id-demokrazija taħdem tajjeb. Raba ħaġa. Aħna qed indaħlu l-Strateġija 2020 fir-regolament u dan qed nagħmluh bisħieħ jiena wkoll ressaqt emenda 73 illi tgħid biex il-miri tal-Ewropa 2020 għandhom jiġu stabiliti għal pajjiżi ta' adeżjoni bħal ma stabiliti għal pajjiżi li diġa huma membri. Ser ikollhom miri huma wkoll għal parteċipazzjoni fix-xogħol, naqis tal-faqar, l-edukazzjoni, innovazzjoni, s-sostenibilità. Ovvjament dawn il-miri għandhom ikunu Eh, relativi mal-kapacitajiet ta' dawn il-pajizi, imma naħseb li huwa importanti wkoll illi dawn il-pajizi ta' adeżjoni nagħtuhom l-opportunità biex jiżviluppaw l-ekonomiji tagħhom fl-istess direzzjoni bħalma qed jagħmlu l-istati membri. U dawn il-pajizi ser jingħataw miri konkreti biex ikunu jistgħu jaħdmu biex jiksbuhom. U dan dejjem jidher illi jaħdem b'mod tajjeb fil-proċess ta' tkabbir biex jixpruna r-riforma. L-aħħar kumment biex nirringrazzja s-sur Obermajer, sinjura Bizzotto, għal kontributi tagħhom. Mhix xi sorpriża li jinser nirakomanda biex nivvotaw kontra ħafna mill-kontributi tagħhom għaliex dawn huma kompletament kontra l-affarijiet li jiena suġġerejt. Il-votanti jkunu dispjaċuti ħafna, disappuntati ħafna jekk aħna naqblu dwarhom dawn l-emendi Issa nisa perqana kurjuża x'għandhom xi jgħidu ix-shadows. Grazzi. Die Kollegin Steinrock, bitte. Signor Steinrock, jaġbok. L-għanet nishtu grazzi ħafna l-rapporter ta' xogħol ċalenti li għamlet u illi verament pruvat tiġbor il-punti kolla l-nina l-ina u importanti ħafna t sħiħ ta' soċjetà ċivili u anka rwol tal- Eh, trade unions u dialogu soċjali jiena nappoġġaw nilqa l-emenda ta' kompromess naħata rapporter illi tixtieq illi tistabilixxi u tagħmel dispożizzjoni perċentwal sostanzjali ta' ta' appoġġ waħna naħsbu iva li huwa tajjeb li s-soċjetà ċivili tkun ikkonsultata ħaġa ħaġa li ma nistax naċċetta fissem il-Grupp Soċjalisti Demokratiċi u għal-fatt li aħna qegħdin nippruvaw inneħħu l-fatt li l-sess iridu jkunu fuq l-istess level u li l-appoġġ ħajetnaqas u l-integrazzjoni Ewropea għandha timxi iktar bil-mod. Jiena naħseb li dan din hija politika populista illi żgur li ħadda jaf iktar l-valuri Ewropea din raġuni jiena nixtieq ngħid li dawn l-emendi li korrespondu ma' dawn il-punti aħna ma nistawx naċċettawhom iżda apparti minn hekk naħseb li din opinjoni tajba ħafna minna ħatal. tal-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 Punt fi Fir-rigward ukoll ta' regoli ir-revoka tal-għajnuniet. Issa dwar il-livell ta' għajnuniet skont riżultati miksuba u da' dak li għandu xatra malaki u komunitar, komunitar dan u wkoll importanti e, kif naraw fil-proposta tal-Kummissjoni, irridu nenfasizzaw iktar fuq ir-responsabilità ta' dawk l-istati kandidati uh, u l-iżvilupp tagħhom. L-Unjoni Ewropea jrid ikollha rwol ta' koordinatura għal dan l-appoġġ u trid ukoll tuża ċertu strumenti bħal pereżempju istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali jew inkella eh, Nazzjonijiet Uniti Eh, biex bekk tkun iktar kompletata l-azzjoni fuq il-finanzjament. Meta pajjiżi għamel użu mill lajnuniet tal-qabel idħul, nixtieqna nifasizza ġew punti dwar dan. Huwa meħtieġ nissimplifikaw il-proċeduri u n-naqsu eh, il-problemi burokratiċi u amministrativi jridu nagarantixxu użu tajjeb tal-finanzjament li jingħata u wkoll biex bekk naslu għal tibdiliet soċjali u fit-tul. U importanti wkoll li ninvestu fil-ħolqien ta' istituzzjonijiet li jistaw jużaw kif suppost l-istrateġiji tal-iżvilupp u il-fondi ta' qabel idħul. Dan jaf ikun ta' importanza kbira l-istituzzjonijiet kollha u fostom il-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi Grazzi il-Sur Sinclair. Signora Chair Rapporteur, dear colleagues, I can say that this fairly... Grazzi, President. Din l-opinjoni waslet biex tilħaq konsens tajjeb rapporter kopra kwistjonijiet tal-impjegi u affarijiet soċjali, aspetti tal-IPA u nkluda ċertu ehm, kwistjonijiet li um, huma marbutin fil-kumitat tal-kumitat. ċertu emendi kienu ċari ħafna. Jiena proponejt komprament sempliciment minħabba li emenda 60 u 61 flimkien ma' emenda 30 tar rapporter ma kienux edin jeskludu lil xuxin u jiena naħseb li ilħaqna bilanċ tajjeb. Jiena nappoġġa l-emendi tal- Jutta Steinberg u Kinga Gons u wkoll fir-rigward tal-opinjoni dwar dispożizzjonijiet għal dialogu soċjali, soċjetà ċivili, ecc. Jiena naħseb ukoll li fuq stadju iktar tard fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin aħna nistgħu nirrikonoxxu l-importanza ta' għajnuna politika, gwida politika għal pajjiżi li sikunu ser jitru fl-Ewropea. Jiena nispera issa li il-kwistjoni li kienna kienet biss attentati izolat eh, u li mux ser nitilfu um, um, mux jkun għatel fi rigward tal-Kumitat l-Impjegi. Grazzi. Vielen Dank. Um, Sinclair, bitte. Grazie, Professor Sinclair. Uh, thank you, um, Madam Chairman. Um, the... Grazie. Jiena xtaqt niġi f'dan il-Kumitat eh, biex nitkellem dwar ix-xogħlijiet fil-Reġun tal-West Midland fir-Renju Unit. Fil-Kumitat tal-Kummissjoni u l-opinjoni li prepara l-kollega tiegħi qed nitkellmu dwar il-fondi ta' ħolqien ta' xogħlijiet fil- ehm, pajjiżi li ser jitlu fl-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar cutbacks f'ċertu setturi waqt waslu għan-nies li jitilfu xogħolhom u kol fil-rigward tal-kontributi tal-Unjoni Ewropea taw per eżempju uh, loans biex jgħinu ċertu ekonomiji zina tal-Unjoni Europea. L-bira il-kanċelir tagħna spjega li l-Parlament għalfejn irid isellef 10 biljun uh, uh, lira biex nejnu li l-ekonomiji. Il-filosofija tal-Unjoni Europea li tagħmel l-affarijiet aħjar hija li tkabbar, tonfa iktar flusa minħala siċċa it-taxxi, eccetera tifmux ġifiri tkunu nkunu prudenti jew inkella nejxu bil-mezzi li nistaw jew inkella ma tilqux nġru qabel nitalmu nimxu. Ħafna membri ta' dan il-kumitat li ser jivvutaw ġejjin minn pajjiżi li m'għandhomx kontribut net lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea għal daqsant huwa faċli li toqgħod timmaġina u toħlam bil-flus ta' ħaddieħor. X'ingħidu dwar it-Turkija meta ser inkunu ċari dwar dan? Eh, It-Turkija ser tirċivi dawn l-anjeniet anka l-iktar ħbieb favur l-Ewropa jaċċettaw li t-Turkija ser tkun membru tal-Unjoni Ewropea u dawn jokkupaw um, art li hija ta' stat tal-Unjoni Ewropea. Huma qed jabbużu drittijiet tal-bniedem huma atroċi u qed nagħtuhom il-flus. Qed hawnhekk qed nurru doppja faċċa għal darb'oħra. Grazzi. Vielen Dank. Um, ich Grazzi ħafna, issa nixtieq li nerġa' ngħaddi il-kelma lill-kollega Cornelsen. Okay, thank you. Um, yeah, thanks everyone. I think there there should be a good. Uh... Grazzi. Naħseb li għandu jkun hemm maġġoranza kbira għal ħafna mill-punti f'din l-opinjoni. U għandu jkollna xi ħaġa x'noffri l-Kumitat tal-Affett jiena hawnhekk ser nipprova ninkludi ħafna mill-kontributi tagħna fir-rapport ewlieni li ser jiġu diskussi. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar dak li qalet is-Sinjura Sinclair. L-isbuħja ta' tkabbir hija li kulħadd fl-aħħar mill-aħħar isir sinjur. Dawn il-pajjiżi kollha ta' tkabbir huma swieq għal prodotti tagħna nista' ngħidilkom mill-Olanda li il-tul tal-Polonja waslet għal ħames darbiet iktar f'kummerċ bejn l-Olanda u l-Polonja u għal daqstant kullħat um, eh, kulħadd qed jibbenefika minn dan. Grazzi. Gut, vielen Dank für die Aussprache. Wir werden Grazzi ħafna din il-prezentazzjoni iktar l ultim skur l-nistaw nistgħu un-bat naslu l-votazzjoni anzi fuq, il, um, fuq dan l-istess rapport. Gut, dann gehen wir zum Tagesordnungspunkt. Ähm Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda li huwa il-punt 12 jodbu il-pat dwar l-investiment soċjali bħala reazzjoni għal kriżi għanna rapport ta' inizjattiva u għanna il-kollega Surnjura Jazlovicka li ħat prezentalna il-rapport tagħha. Grazzi. U ta' pjaċira li għalli nista' nippreżentalkom dan ir-rapport huwa nsejjaħba tal-investiment eh, soċjali u risposta għal reazzjoni għal kriżi. Dan ir-rapport eh, mm, għamiltu biex nipruvaw nsibu soluzzjoni għal kriżi tal europa u nipruvaw ukoll nsibu Eh, bilanċ fuq il-Pakt ta' Investiment Soċjali, kriżi soċjali eh, u finanzjarja, ovvjament ser jkoll effetti bsin ħafna fuq medda twila ta' żmien mhux biss għall-ekonomija Ewropea, iżda wkoll għal livell u l-kwalità ta' xogħlijiet U kol il-tfaddil pubbliku l-investiment soċjali. Minħabba l-kriżi aħna din nifaċċaw um, um, livelli għalin ta' qatt um, mija f'xi stati tal-Unjoni Ewropea, livellu li wkoll ta' għat fost iż-żgħażagħ mod partikolari li ġej minħabba diffikultajiet diffikultajiet biex isibu xogħol wara li jifqu jistudjaw. U kol il hemm ukoll ħaddiema li għandhom kwalifiċi baxxi ħafna u s-soċjetà li għadha dejjem tixxieħ din għamlu ma kollha pressjonijiet fuq is-sistemi ta' previdenza soċjali ġewwa l-Unjoni Ewropea. Issa il-maġġoranza tal-aħħar reazzjonijiet tal-kriżi bbażaw ruħhom fuq għanijiet fuq medda qasira ta' żmien ippruvaw jerġgħu jiksbu l-istabilità tal-finanzi pubbliċi li hija xi ħaġa importanti ħafna l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-azzjonijiet però għandhom jiġu integrati b'investimenti soċjali immirati sew li għandhom jiffukaw l-iktar fuq it-titjib ta' tkabbir ekonomiku u xogħlijiet biex immorru lura għal tkabbir bilanċaġġa u l-Ewropa importanti li nalaboraw strateġija bbażata fuq investimenti soċjali u rridu nippreparaw li ċittadini għal kondizjonijiet ekonomiċi ġodda li ehm, qed joħorġu bħalissa wkoll fis-suq tax-xogħol. Nistiedu l-istati membri li jirġaw jirrevedu l-politiċi soċjali tagħhom u koll l-idea tagħhom ta' eh, stat assistenzjali. Dan irid isir stat li jinvesti fin-nies u jagħtihom l-istrumenti meħtieġa u mhux sempliċement jgħin il-problemi fir-rigward tal-problemi li hemm biex in-nies jerġgħu jitlu fis-suq tax-xogħol l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jridu jinvestu fuq taħriġ, fuq edukazzjoni, jippruvaw eh, jiffukaw iktar fuq xogħlijiet ta' livell għoli, jiffukaw fuq il-flessibilità u sigurtà soċjali u jaqdu wkoll il-ħajja tax-xogħol ma' dik tal-familja, jridu wkoll jgħinu lin-nies li tilfu xogħolhom li ġew jitlu fis-suq tax-xogħol u jieħilsu darba l dejjem mill-faqar dawn il-medji soċjali eh, huma importanti ħafna biex niggarantixxu fil-futur livell tajjeb ħafna ta' eh, xogħlijiet u nżidu l-kompetittività ġewwa l-Ewropa minħabba li lan huwa li naqdu eh, l-anijiet soċjali mm, u ekonomiċi il-fondi li ser jingħataw m'għandhomx jiġu meqjusa bħala infi iżda bħala investiment għal-futur l-esperienza Torina li il-tentativi ta' koordinament ta' investiment soċjali fuq livell Ewropew skont l-istraġija ta' Lisbona kienu um, ma kienux daqsek ta' suċċess għaliex ma kienx hemm suċċess. L-analiżi annwali pubblikat riċentament fuq it-kabbir ekonomiku annwali u r-rapport fuq ix-xogħlijiet jindikaw li l-għanijiet tal-Ewropa 2020 fir rigward tax-xogħlijiet u l-politika soċjali ma ġewx meħuda konsiderazzjoni kif suppost mill istati membri. Allura, Jena nħoss li l-qafas maħluq għal governanza ekonomika u għas-sorveljenza makroekonomika għandu jiġi integrat kontroll aħjar fil-politika tax u soċjali fl-Istati tal-Unjoni Ewropea. Fil-proġett eh, u fil-rapporti għajina niproponi li l-Istati membri għadu għal patt ta' investiment soċjali grazzi wkoll eh, għal dawn ikunu jistgħu joħolqu mekkaniżmu aħjar ta' governanza u ta' kontrolli biex jintlaħqu l-għanijiet li huma marbutin għal eh, għaxxolijiet. Dawn narawhom fl-istrateġija tal-Ewropa 2020. Irridu wkoll insibu eh, namlu użu tal-semestru Ewropew tal-2013. U importanti li l-qafas finanzjarju eh, għall-2014-2020 wassal għal risorsi finanzjarji għal investiment soċjali. Dawn il-ħsibijiet u rakkomandazzjonijiet li jinsabu fil-rapport li jena għad niprezenta bħalissa huma il-riżultat ta' konklużjonijiet wara smieħ pubbliku fuq l-investimenti soċjali li organizzajt mal-PPE fit-8 ta' Marzu. Jien ukoll sprajt mill-inizjattiva tal-professur Flag Vanderbrook li eh, propona li jibda dawn il-patti ta' investiment soċali. Jena nispera li din l-inizjattiva, din l-idea tista' uh, tiġbilkom l-attenzjoni ta'kom t-interessakom. Eh, flimkien ma' Shadow Reporters daw kolla li ħadmu fuq dan il-rapport. Grazzi. Film Dank. Grazzi ħafna l-rapporter tal-prezentazzjoni tagħha. Issa nistaw naddu l-kelma l-Shadow Reporters u nibdew bil-kollega Sur Serkas. Grazie, signora Presidenta. <clears throat> Empiezo. Grazie, signor Presidente. Jina għet nitkellem fissam il-kollega tijaj il sur Papadopoulos li sfortunatament ma stax ikun magħna llum. L-ewwel nett. Aħna grati li rapporta rapport ta' Danuta jaċċetta l-ewwel darba l-idea li mihomx biss miżuri ta' austerità u tnaqis li huwa meħtieġ biex noħorġu minn din il-kriżi rridu nirrispondu għal rekwiżiti taċ-ċittadini wkoll. U wkoll kwistjonijiet soċjali għandhom ikunu fil-qalba tal-Aġenda Ewropea. Aħna nemmnu li dan huwa importanti ħafna u nħossu li huwa pass importanti ħafna li għandu jittieħed mill-PPA li qed jittieħed mill-PPA u daqstant aħna nappoġġaw dan bisħieħ. Jien ukoll nixtieq nenfasizza li hemm ċertu kwistjonijiet li aħna nixtiequ niddiskutu magħha u nippreżentaw emendi wkoll għaliex hemm xi ideat li jidru li huma differenti ħafna mill-pożizzjoni tagħna u minn dak li naħseb hija l-pożizzjoni ħajk konna diskussjoni dettaljata. Jena għan nizzal ewwel paragrafu numru 4 fejn hemm insemmi li il-sara li saret mill-problemi tas-suq tista' tiġi trattata biss permezz tal-modernizzazzjoni tal-mudell soċjali Ewropew u rridu nirrevedu il-politiċi soċjali. Naħseb li hija xaġa ovvja għal kulħadd li f'ħafna pajjiżi fosthom tiegħi fejn hemm problemi kbar biex nibbilanċjaw l-accounts tagħna problemi mhux qed jiġu eh, kkawżati minn żieda fl-infiq pubbliku għaliex dawn tnaqsu ħafna u t tnaqqis tal-problema eh, hija fil-fatt il naqas ta' taxxi tħul mit-taxxi minħabba nuqqas ta' attività ekonomika u dan dak li qed iwassal għal żieda fid-dejn fis-settur pubbliku. Il-problema mhijiex għaliex il-modell soċjali ma jistax jitratt iktar is-sitwazzjoni hija minħabba attività ekonomika nieqsa. U naħseb li nistaw marru kontra nistabilixxu eh, il-kupru kieku aħna għedna li rridu naqsu protezzjoni soċjali l-modell soċjali ġewwa l-Ewropa għal sandinija xi ħaġa li aħna nħossu li hija meħtieġa eh, meta naslu biex nirrevidu l-affarijiet. Kwistjoni oħra, hawnhekk qed nitkellem bar paragrafu 10. Hemm nuqqas ta' xogħlijiet mod partikolari għaż-żgħażagħ u jider li ma jidirx li l-aħjar ħagġa namlu jan nżidu l-età ta' tal meta toħroġ bil-pensjoni. ma nistawx li nżidu l-età ta' meta toħroġ bil pensjoni u nassiguraw li jkun hemm iktar ħaddiema disponibbli għax xogħlijiet, ma naħsibx li hemm xi ħaġa xi maġija li tista' solvi l-problema hawnhekk jiena naħseb li jiena iktar favur li nimmodernizza is-sistemi ta' ta' l-età tal-pensjoni li riflettu iktar is-suq is-sistemi tas-suq għaliex inkella fl-aħħar mill-aħħar dawn ser jikkastigaw ehm, ħaddiema li għandhom karriri twal warahom u ħadmu dejjem f'xogħlijiet diffiċli u naħseb li jekk inżidu l-età ehm, ehm, ta' meta toħroġ bil-pensjoni naħseb li ħajkun se tkun xi ħaġa ġusta u effettiva, grazzi. Grazzi ħafna sa ngħaddi l mikrofonu lill-kollega Papadopoulos. Thank you very much. I endorse whatever my dear colleague Serkas, Mr. Serkas has already mentioned. I am a shadow rapporteur for this report. Grazzi, jena eh, shadow rapporteur għal dan il-rapport kif għal il sur Serkas. Ħafna nies mill-PPE pa rapporteur ġejjin mill-Polonja u jistaw jifmu li miżuri tal-austerità mihomx soluzzjoni għal kriżi u muster jipoġġu l-Ewropa libra fuq saqja. ir rapporti semmi ħafna idea tajbin għal pakett soċjali u meħtieġ biex inkunu nistgħu niġġieldu il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Irridu morru li l-in mill-disciplina fiskali u nassiguraw tkabbir sostenibbli ħolqien tax-xogħlijiet u progress soċjali u dan għandu jkun lan tana. Investiment soċjali huwa importanti ħafna biex napoġġaw dawn l-isforzi u għandna nifukaw mod partikolari fuq ċertu għanijiet bħal per eżempju kif innaqsu n-numru ta' nies li tilqu mill-iskola, kif innaqsu kif nżidu n-numru ta' nies f'edukazzjoni terzjarja, kif nipromovu eh, inklużjoni soċjali, kif namlu bilanċ bejn flessibilità u nappoġġaw l-active aging. Għal daqstant irridu n-implementaw dawn ir-regolamentazzjonijiet biex intejbu il-prestazzjoni tal-edukazzjoni ta' taħriġ u wkoll tal-programmi ta' zaza ta' internships għalihom u nippermettu li zaza li jkollhom aċċess iktar faċli għas suq tax-xogħol. Il-monitoraġġ tal-impjiegi, għanijiet soċjali u edukazzjonali tal-Europa 2020 għandhom jikkomplementaw l-governanza ekonomika u s-sorveljanza makroekonomika. U kol jena nishtiqnejt, Iva, aħna diskutejna l-kwistjoni l-bira fil-SND, aħna nħoss aħna favur ħafna ta' din il-kwistjoni ħossu dan il-rapporter fi direzzjoni tajba iżda xi mistoqsijiet fir-rigward ta' paragrafu numru 10 u paragrafu numru 4 għaliex f'paragrafu 4 Ir-rapporter jitkellem dwar modernizzazzjoni u l-bżon għal modernizzazzjoni tal-modell soċjali Ewropew u titkellem ukoll li hemm falliment tas-suq. Fl-opinjoni tagħna falliment tas-suq ma jistax jiġi solvut jekk aħna niblu il-modell soċjali Ewropew. Irridu ntejbu il-problemi tas-suq. Dan huwa l-metodu ta' kif nistgħu nsolvu l-problema. Għal daqstant aħna nixtiequ nagħmlu xi emendi anka fuq paragrafu numru 10 għaliex hemm xi punti li aħna ma nistgħux nifmu eżattament meta r-rapporter jitkellem dwar xi ehm, antixiati, effective aging u l-welfare state. Dini hija xi ħaġa li mhijiex daqshekk ċara u mhijiex trasparenti biżejjed u dawn għandhom bżonn ta' iktar kjarifika dawn il-frażijiet. Nisperaw li konna um, opportunità li niltaqgħu ma' rapporter u xedgħu rapporters ta' gruppi differenti biex inkunu nistgħu nikkjerifikaw dawn il-kwistjonijiet. U ovvjament aħna ser nagħmlu xi emendi dwar dawn il-paragrafi 4 u 10. Aħna wkoll ma nistgħux nifmu għalfejn għandna nżidu l-età statutoratorja tal-meta bil-pensjoni din hija pożizzjoni tar-rapporter din hija xi ħaġa li aħna ma naqblux magħha u aħna ċertament nixtiequ li konna diskussjoni mar-rapporter u eh, l-esti li konna laqa ma' xi daw rapporters l-oħra kollha grazzi. Vielen Dank. Die nächste ist die Kollegin äh, Emily Turunen. Grazie ħafna, signora Turunen. Thank you. Um... Ähm, grazie, grazie ħafna li rapporter Jiena naħseb li dan huwa rapport tajjeb ħafna huwa ċar u bilanċjat u jiena naħseb li prioritajiet huma tajbin. Jiena naħseb li l-approċ kif imniżel fi premessa B paragrafu wieħed u tlieta u tnejn ukoll, ġifieri l-ewwel paragrafu huwa eċċellenti bażikament jgħid li investimenti soċjali m'għandhomx jiġu meqjusa bħala nfiq li jista' jitnaqqas iżda bħala investiment għal-futur. Għaldaqstant, aħna nappoġġaw dan l-approċċ bħala l ħodar Xi ftit kummenti konkreti dwar punt numru wieħed id-definizzjoni ta' investimenti soċjali forsi għandna nkunu xi ftit iktar preċiżi jiena għadni maħriġ bidea hawnhekk iżda nistgħu naħsbu dwarha It-tieni ħaġa dwar l-età ta' meta tirtira din diġà tqajmet eh, mill-SND, jiena naħseb li s-sitwazzjoni i li l-età ta' meta tirtira żdiedet diġà f'ħafna pajjiżi, mhux biss ġewwa pajjiżi fejn issa hija l-iktar għolja fost il-pajjiżi kollha tal-OECD u jiena naħseb jiena ħerqana li nirtira tal-età ta' 70 sena. Għaliex din is-segwi ukoll il-rata tal-life expectancy. Is-sitwazzjoni mm, mhijiex li għandna għal-daqsant ma li għandna nżidu għax ġad żdiedet kważi li pajjiżi kollha tal-Ewropa. Tilet punt, f'punt numru 5 aħna qbilna dwar li namlu lista ta' punti iżda nżidu kol forsi li huwa meħtieġ li minkejja li jem krizi rridu nasiguraw li jkunem ċertu livell ta' sigurtà soċjali il fuq mill-linja tal-povertà biex bekk ma jkunniex skemi eh, li huma skemi ta' faqar. F'paragrafu 7 naħseb għandna ninkludu punt importanti ħafna dan il-kumitat il garantija ta' zazah il-jurt garanti biex bekk niġġieldu il-qad fost iż-żazah u wkoll l punt tiegħi il ofol kollox dan ir-rapport. Punt 13 Fu il-pat ta' investiment soċjali bejn l-istati membri. U għandan il-pat jiena naħseb li għanna diskrivu xiftit iktar kif aħna nimmaġinaw li jisir dan it-tip ta' pat, jekk aħna nimmaġinawx fil-rigward ta' konklużjoni tal-Kunsill, xin jekk il-kontenuti segwix eh, dan il-rapport, kif għandu jidher dan il-patt. Tistaw forsi t xi ftit iktar, iżda mill-bqija il-punt tatlu kifet huwa tajjeb ħafna u naħseb li nistaw insibu xi soluzzjoni tajbin u jiena ħerqana biex naħdem fuq dan. Nirringrazzja l-rapporter yes, um, I'm here speak on um, speak. You know, unek qed nitkellem fisem Enrika Meyer. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal bosta rapport tajjeb u bilanċat tagħha ir-rapporti huma kontribut relevanti biex neġildu l-problema tal-qat u importanti li nifukaw fuq il-qat fost iż-żaza, hemm bżonn isibu soluzzjonijiet mill-aktar fis possibbli għaliex għandna l ġajjeni ta' żazax tagħna li huwa friskju. Irridu naraw kif nistgħu nżidu l-opportunitajiet tax-xogħol u wkoll il-traineeships. L-idea ta' dan il-patt ta' investiment soċjali hija importanti u rridu nsibu xi indikaturi l-istati membri jridu jinvestu fil-benestri ta' ċittadini tagħhom u l-element ewlieni dwar dan huwa s-sistema ta' sigurtà soċjali. Biex bekk l-individwi jkunu jistgħu jiġu protetti fuq livelli makroekonomiċi U rridu wkoll investu fl-edukazzjoni. L-innovazzjonijiet soċjali u maħut mill-possibiltajiet biex inwiġbu għal kriżi attwali permess tal-innovazzjoni huwa possibbli noħolqu postijiet ta' xogħol ġodda u li niksbu xi tkabbir ekonomiku l-istrateġija 2020 u l-għannijiet ta' jiġu implementati minn kull stat membru u l-investimenti għandhom ikollhom benefiċċji fuq medda twila ta' żmien. L-innovazzjonijiet tal-imprenditorjat joħolqu opportunitajiet tal-impjiegi u jtejbu il-benessri soċjali se nkun qed infassal xi emendi u nittama li jkolli kooperazzjoni illi tħalli frott tagħha flimkien ma' rapporter grazzi. Vielen Dank, dann darf ich das Wort an die Kommission. Grazie ħafna. Nixtieq issa nisimgħu lill-rappreżentant tal-Kummissjoni. Thank you, Madam Chair. Um... Grazzi, Signora President, jina nishtiq nirringrazzja li rapporter għal dan il-rapport interessanti. Li xedow su kol, ovvjament, naħseb li ser ikun bazi eccellenti għal diskussjonijiet ulterjuri. Ma rridx nidħol f'ħafna dettalji dwar dan ir-rapport, ma naħseb li huwa rapport li wasal f'ħin propizju għall-Ewropa bħalissa. U importanti illi nqajmu kuxjenza l-ewwel ned dan huwa l-ewwel pass li għandna nieħdu Umbat niksbu appoċ għal dan l-element kritiku tal-modell soċjali tagħna. U nixtieq nieqaf hawnhekk għalissa. Aħna ninsabu ħerqana biex ikonna aktar diskussjonijiet flimkien magħkom. Danke, dan darf ich zum Schluss noch ein. Grazie għafna mela sabiex nikkonkludu nix nerġa' nistieden l-rapporter sabiex nikkonkludu. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo cieszę się ogromnie. Grazie President. huwa ta' pjaċir illi nara il-rapport tiegħi kiseb ħafna interess fost il-kollegi. Iżda, ikolli ngħid illi jiena xi ftit sorpriża b'din il-fema daqshekk ġenerali min-naħa tal-Kummissjoni xtaqt li nisma xiftit aktar dettalji imma nittama illi kif tavvanza l-ħidma tagħna nkun nista' nikseb xi ħaġa oħra mingħand il-Kummissjoni. Jiena lesta illi nikkollabora mal-kollegi kollha f'dan il-kumitat u mal-Kummissjoni wkoll u nittama illi l-ħidma tagħna tibqa' dejja b'dan il-mod, grazzi. Grazzi ħafna ta' diskussjoni sa' nixtieq nissuġġerilkom di timetable l-iskadenza għall emendi għal-14 ta' Mejju f'nofsinhar u l-votazzjoni fil-Kumitat ta' xogħol ħajkun f'Ġunju mbagħad dan il-punt ħajder għal-votazzjoni fil-plenarja f'Settembru. Bekk aħna temmejna l-punt fuq l-aġenda numru 12 u nixtieq issa illi inwaqqaf il-laqa sakemm kem jaslu l-11 naqsin kwart ħallum bat nkun nistaw nivvutaw. Grazzi. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ist kollegi, nishti illi sanaddu għal-votazzjoni nittama li għandkom il-karta tal-votazzjoni il-kol kemintom u l-daħduwa fej suppost u li taħdem tajjeb jena naħseb illi Diġa kontrollajna n-numru ta' nis li ħajvotaw fil-sem il-partiti politiċi differenti, tajjeb ħafna ma lissa nistaw naddu għal l-ewwel votazzjoni dwar ir-rapport ta' Sinjura Hirsch, ġifiri dwar l-20 l-ikbar bitċankwiet l-iktar affarijiet li jħassbu li ċittadini u l-imprizi Ewropej dwar kif jaħdem is-suq waħdini. Għanna paragraf ġdid qabel paragrafu wieħed dan huwa din hija emenda minnaħa tas-sur Benna Benna Mjas. U dan għajdaħħal fil-premessa A u maħnix Ħanivutaw le, anzi ħanivutaw dwaru, mela mu fravur, Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni emenda minnaħa tal-istess persuna favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nċekja di permess ta' votazzjoni elettronika, jekk ġobkom votaw. kienem eh, tnejn zejda minnħata tal-IPP. Jek iġobkom id-deċidu minnkom ħaj vota. Kienem tnejn zejda. Tajjeb, sewa, ma' Slovenija problema. Mela bekk issa nistaw narqu votazzjoni issa. Manna lebda numri fuq fu il- Votazzjoni maluqa, Iva, laqta jina. Eh, Sitta favur tnej kontra. Issa l-emenda numru 3 minna ta' Sinjura Rapti u oħrajn minnu favur. Minnu kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda erba minnħatta Sinjura Rabti u kollegi oħrajn u kol minn favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Issa għanna emenda orali minnaħta rapporter għanna għek bil-miktub jekk memx eh, oġġezzjonijiet nishtiq issa għaddi votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal kompromess A minn favur kontra astenzjonijiet Naħseb aħjar nivvotaw b'mod elettroniku ħan ċekkjaw din votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa malluqa. Naraq votazzjoni. maddiċ minħabba li għanna 21 vot favur 21 vot kontra. Tajjeb mela issa nistgħu ngħaddu għall l-emendi l-oħrajn għandna l-emenda ħamsa mingħata Nadja Hirsch favur kontra astenzjonijiet ġara bis demokratiċi ħjar nerġgħu nippruvawha. Emenda numru 5. Ma nafx eżattament intom kif qed tirregolaw votazzjoni minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Bekket naraw li l-emenda numru 6 Issa naddu għal-emenda numru 7, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda numru 8, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet Nixtieq nerġa' nċekkja di permezz ta' vot elettroniku. Kieġobkom votaw? Is-Soċjalisti Demokratiċi għandhom membru żejjed. Jekk id iddeċidu bejnietkom minn vota. Votazzjoni sa maluqa. ma ditx minħabba li hemm wieħed 21 vot favur wieħed 21 vot kontra. Issa ngħaddu għall-emenda numru 9. Nħata Patrick Lahirek, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet. Din ukoll irid nċekkja permezz ta' vota elettronika, votazzjoni miftuħa kieġab. DPP mill-lider għandhom xaħat zejjet li għat jivvota, tistaw tarawa din bejnietkom. maddiċ din 18 favur 25 kontra fil-fat. Mela naddu issa għal kompromess għal paragraf wieħed għal ġdid il-ġwil l-emdenda numru 10 minn favur minn kontra astenzjonijiet Niftaħ il votazzjoni elettronika kieġa konfuta. għanna xaħad zejiet minna tal-pipi li għati vota, kieġobkom rranġawa bejnietkom, nistastana il-votazzjoni, 19 favor 23 kontra maddeċ. Naddu issa għal kompromess B, minu għafavur, favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa għanna il-possibilta fil-fat li Nivvutaw fuq l-emenda numru 11. Minu favur? Minu kontra? Din ma diċ. Issa naddu għall-emenda 17 minn ħatarita Steinrock, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet għaddit. L-emenda 18 minn ħata s-Sinjura Gönx. Nu favur? Kontra? Astenzjonijiet. Għaddit? Il-numru 19 kienet s-san għaddu għan numru għal-emenda li mismu favur un kontra astenzjonijiet għaddit. Dakin kompromess ċe. s-san għaddu għall-emenda 26. Le, anzi skużawni, għall-kompromess D. Minn favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Numru 26 issa minnaħat tas-Sur Pupakis favur. Kontra astenzjonijiet għaddit 27 minu favur minu kontra astenzjonijiet rritna radi nerġa' permessa votazzjoni elettronika niftaħ il-vot niftaħ il-votazzjoni għanna membru minna ħata li pipi zejjed kħiġobkom għaraw bejnietkom minn min huwa iżejjed, fissa nista' nara il-votazzjoni. Tintax favur 25 kontra din ma 28 għanna vot maqsum żewġ partijiet. L-ewwel parti tistgħu taraw x'inhu l-ewwel parti għawek minnu favur l-ewwel parti minu kontra l-ewwel parti astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu issa għattini sottotitlu u għanna emenda orali minnaħat rapporter li tistaw taraw għawek għaw oġġezzjonijiet mill jider mawx minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa l-kompromess F minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal-kompromess E minu favur minnu kontra Astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal paragrafu erba l-ġdijt u għanna l-emenda 37 minna ta' Sinjura Rapti, Luis Grek u Steinrock. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddiet, kompromess għessa. Minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-emenda orali minnaħta rapporter stess għal sottotitlu ġdid numru 3 minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit, issa naddu għal kompromess akka minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa al Kompromess I, paragrafu 7, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddit, naddu issa għal paragrafu 7 ġdid 7a, wara paragrafu 7 dan hija emenda 55 naħat is-Sinjura minn rojtjen, minu favur, minu kontra, istanzjonijiet għaddit, Naddu issa għal kompromess J, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal paragrafu ġdid li għandu jistiet dwar l-emenda 57 mil favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal paragrafu ġdid illi minna l sinjura Ramona Manes minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Aħjar kontra di permezz ta' votazzjoni elettronika kieġa konvuta. Alles klar? Die Abstimmung Votazzjoni geschlossen. Votazzjoni luqa. Għaddiet bi 23 favur 19 kontra. Mela naslu issa sottotitlu ġdid minn ħadd ir-rapporter. Għandha emenda orali jekk m'hemmx oġġezzjonijiet minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal paragrafu ġdid dwar l-emenda 62 minn ta' Sr. Steinberg minn favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Naddu issa għall-emen doħra 63 minna ta' s-sinjor Steinuk minna favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb illi din għaddit, pero ħjar ċekjaw, votazzjoni miftuħa kieġibkom. Die Abstimmung ist geschlossen. Äh, 25 dafür, 18 dagegen. Nadu issa għal paragrafu l ġtijt bl-emenda 67 minn ħata s-sinjura Steinruk minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Jiena naħseb li din Ma ditx, pero ħjar naraw preferenza ta' votazzjoni elettronika. Die Abstimmung ist eröffnet. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni samaluqa. Għanna 18 favur, 25 kontra. Ma kienx dim ma ditx. Issa għanna emenda minnaħa tas-sur li 65 favur mill kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu sa 66 minnaħta sinjor Turuna minnu favur minnu kontra astenzjonijiet maddiċ. Nadja Hirsch għanna l-numru 64 minnu favur minnu kontra astenzjonijiet għaddit. 68 minna ta' Senjora Steinrock minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Ma tieċ. Naddu issa għall-emenda orali minnaħat il-rapporter, sottotitlu ġdid dwar il-parti ħamsa, memx oġġessjonijiet, mela minn favur, kontra astenzjonijiet għaddiet issa ngħaddu għal kompromess ke ka minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Jekk tixtieq nerġgħu nikkontrollaw ġifieri għal darba oħra votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess ka. kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. 27 favur 14 kontra. Astenzjoni waħda. Mela issa naddu għal paragrafu ġdid minn ħadd is-sinjor Gönz l-emenda 73 minu favur minu kontra. Astenzjonijiet ma ditx. Nad Nasib, jow jiena tnaġġel jow intom qed tkun qed telgħu idejkom biss bil mot Bada t-sen miftuħa kirrebkom fuq 73. Die Abstimmung ist geschlossen? Votazzjoni magħluqa 40 favur, 2 kontra. Ich mache mehr Pause zwischen dem Nasab aħjar nħu daqxej ta' pawza bej l-emendi. Mela naddu issa għal l-emend darba u sebejn minu favur. Skużawni, din madix valida issa għax għadda kompromess ka. Naddu issa l-emenda orali minn ħadar rapporter minu favur kontra sanzjoni ta' t-tiet. Naddu issa għal numru 75 dwar paragrafu ġdid. Nħadu Sinjor Steinruk b'żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur u kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur minn kontra. Min jastjeni din ma' Issa nistgħu ngħaddu għal 42 minu favur. Minu kontra. Għaddit di. Naddu issa għall-emenda 76 minn ħadd is-Sinjor Steinruck minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet maddiċ kif rajta jimmenaw. Issa għandu għal 77 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Dinu kol ma ditx. Issa dwar il-votazzjoni ħarija ħnamela votazzjoni elettronika kieġobkom i-votaw. Għam għala abgestimt? Kulħadd vota mela nissa votazzjoni elettronika issa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 Issa naddu għal rapport li jmiss il-rapport ta' Sinjura Christensen li hija pożizzjoni dwar il-bidla ta' direttiva 2008-106 tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-livell minimu ta' taħriġ għal bahara Kulħadd għandu d-dokument mela nistgħu nibdew bl-emenda numru 5 tar-rapport hemm favur. Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu s-salamenda numru setta minu favur. Dinija kienet emenda lingwistika, s-sanaddu għal-emenda numru 10 minu favur. Min huwa favur l-emenda disa? Min kontra? Astenzjonijiet għaddit. Issa ħanifutaw fuq 10 sa 20 fi grupp wieħed minħabba li dawn huma Mendikol rapporter hemm xi ħadd li oġġezzjoni jekk le ma nistgħux nagħmlu għadi mela. Lemen daħdax minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 12 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Jekk joġbok, Sir Christensen. Heard from the substitute from Philip de Baca that he said that they will stick to the U għal li ser iżom mal proposta tal-Kummissjoni. Jekk dan nomluħ, dan ser jisemma darbtejn fid-direttiva. Għal daqstant jiena proponejt illi neħu l-ewwel sezzjoni. Jekk din inneħħuha tissemma darba biss. U naħseb dan għandu jkun biżejjed. Just to clarify biex niċċara. Ihren Änderungsantrag Nummer 13 und Mela, issa, nar naddu għal-emendu numru 13, issa li diċċara tamnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Di ma fimtix nitolbok biex din titratta b'mod lingwistiku għaliex ser tissemma darbtejn. Dik li zidet il-Kummissjoni għatlettax darbtejn ser tissemma fid-direttiva. Also, nummer 13, äh, der Änderungsantrag. Mela, l-emenda 13 għaddit. Aħna votajna din għaddit u jek kon bżon ta' xi tibdil jew li nikkoreġuha naraw. Naturalment dan irid ikun imħejjin bat tal-plenarja wkoll. Però din għaddiet issa ngħaddu l-emenda numru 14 ta' rapport terminu favur. Jekk joġbok. We can vote in block. Uh... Nistaw nivvotaw fi blok għalek mill-14 għall-20. Mill-14 għall-20 nistaw naqblu biex nivvotaw fi blok. Tajjeb, mela, minn favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal kompromess A, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa l-emendat 22 u 23 ta' rapporter nistaw nivutaw dwarhom fl-imkien ta' jepwiz. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa kompromess B. Minu favur. Minu kontra astenzjoniet. Għaddit. Naddu issa għall-emenda 25 tar-rapporter minu favur. Minu kontra astenzjoniet. Għaddit. Naddu issa għall premessi Wieħed sa tlieta votaw dwarom dwarhom flimkien minu favur kontra astenzjoni għaddew. Għaddew. Naddu issa għal-premessa minna ta' Sur Kozlovski minn favur, minnu kontra astenzjoniet għaddit. Naddu issa għall-emenda numru 4 ta' rapporti minnu favur, minnu kontra astenzjoniet għaddit u naddu għall-ħar premessa sa' ta' sabnija numru um, 27 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet u ngħaddu issa l-votazzjoni ħarija votazzjoni elettronika miftuħa kieġobkom. Alles Alle abgestimmt? Kulħadd ivvota ma naħseb li bekk nista' l il-votazzjoni favur, 37 favur, skużawni, 2 kontra proset l-rapporter rapport. Għadda, kien adottat. Issa naddu għal-rapport ta' Maraja Cornilsen li huwa r-rapport dwar il-pożizzjoni tagħna dwar il-proposta tal-istrument tal-assistenza ta' qabel l-adeżjon ġifiri l-IPA. Kulħadd għandu dokument qudiemu tajjeb ħafna ma mela nistgħu nibdew bl-emenda 53 naħa tas-sur Obermeyer minn favur. Kontra astenzjonijiet ma' deċ. Emenda 54 minn favur. Kontra astenzjonijiet ma' deċ. Naddu issa 57 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 55 nata s-surnio gonz me favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 56 nata s-surnio mara bizzot minu favur. minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Nissa naddu għall-emenda 8 naħat tal-rapport minu favur kontra astenzjonijiet għaddit naddu s-element numru dissa minna ta' senjor rapporter u kol minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Għaddit 58 issa minna ta' senjor Steinruck. Din kienet ritirata issa numru 10 minna ta' rapporter minnu favur kontra astenzjonijiet. Għaddit numru 11 minnu favur kontra astenzjonijiet. Għaddit Numru 12 ta' rapporter minn favur, minnu kontra, astenzjoni ta' d-diet, tista' naddu għall-emenda 59 minna ta' signora Steinrock dija hija kompatibbli wkoll ma' dak ta' qabel minn favur, minnu kontra, astenzjoni ta' se naddu għal kompromess A minnu favur, minnu kontra, astenzjoni ta' Naddu issa għal 62 minn ħabsu rubber ma jemlu favur minn kontra stanzjoniet. Għaddiċ 63 minn rubber stajn rock minn favur minn kontra stanzjoniet. Aħjar naraw permezz ta' votazzjoni elettronika din. Numru 63 ta' signora Steinrock. Kieġobkom. Alle? Haben alle abgestimmt? Ja. Kulħadd ivvota tajjeb mela mmaxxin favur 23 kontra din raġuni din l-emenda ma ddiċ. Naddu issa l-emenda numru 64. ħata tas Sur Kasin. Minu favur? Minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa l-65 minnaħa s Sinjura għanċ. Minu favur? Minu kontra astenzjonijiet għaddit issa sena sittin favur kontra astenzjonijiet għaddit 67 naħta kinga u kol favur kontra astenzjonijiet għaddit 68 lant l-istess personu favur kontra astenzjonijiet għaddit Numru 14 minn għata rapporter favur. Kontra. Astanzjaniet għaddiet. Naddu issa numru 15 minn favur. Minu kontra. Astanzjaniet għaddiet. Naddu issa l-kompromess B minu favur. Minu kontra. Astanzjaniet għaddiet. Kompromess ċessa minu favur. Minu kontra. Astanzjaniet għaddiet Issa naddu għall-emenda 18 tar rapporter minu favur, minu kontra, astenzjoni ta' diet, 72 minn naħta sur Obermaj, minu favur, minu kontra, astenzjoni ma' diet. Naddu issa numru 19 minn naħta rapporter minu favur, minu kontra, astenzjoniet għaddiet. Numru 20 tar rapporter minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. 21 Nista' nerġa' niftaħ il-votazzjoni dwar 20 mela jekk ma taqblux kieġobkom. Erbu fa' favur 19 kontra, Mela issa nadur l waxi minn ħadd ir-rapporter minnu favur minnu kontra astenzjonijiet. Għaddit, 22 tar-rapporter minnu favur minnu kontra astenzjonijiet ma 23 ta' rapporter minu favur, minnu kontra astenzjonijiet għaddit. 24 ta' rapporter din u kol minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Għaddiet 25 minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Għaddiet 73 eh, minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Għaddiet 26 ta' rapporter u kol minu favur, minu kontra astenzjonijiet l-istanzjoniet għaddiet 27 tar rapport minu favur minu kontra l-istanzjoniet għaddiet. 74 minna ħat s Robert Majer minu favur minu kontra l-istanzjoniet maddiċ. 75 minn ħat s Robert Majer minu favur minu kontra astenzjoniet maddiċ. 76 minn ħat s Robert Majer minu favur minu kontra astenzjonijiet maddeċ. Um, 77 minu favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 28 minnaħt il-rapporter minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet. 78 minnaħat il-Sinjura Steinrug dinja kompatibli u kol minu favur minu kontra Astenzjonijiet għaddiet. 79 minna tassu Robert Meyer minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Numru 80 minnu favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 79 minna ħat rapporter din din hija kompatibbli wkoll ma 79 minnu favur minu kontra astenzjoni astenzjonijiet għaddiet. 81 minna ħat is-Robert Maja minu favur, minu kontra astenzjoni ma astenzjonijiet maddiċ. 82 minna ħat is-Sur Obermaja minu favur, minu kontra astenzjoni jiet ma astenzjonijiet maddiċ. 83 minna ħat is-Sur Obermaja minu favur, minu kontra astenzjoni jiet ma maddiċ. 84 minu favur minna ta' sura Bermaja minu kontra astenzjonijiet. Maddiċ 85 minna ta' sura Bermaja minu favur minu kontra astenzjonijiet. Maddiċ u koll. Numru 30 minna ta' sura bizzottu minu favur. Minu kontra astenzjonijiet. Din maddiċ. 31 minna ta' sura Bermaja minu favur minu kontra astenzjonijiet stanzjonijiet imma d deċu kol. 32 minna ta' sinja bizzotto minnu favur, minnu kontra. Astanzjonijiet ma' d-deċ 33 minna ta' sinjura għanċ, minnu favur, minnu kontra. Astanzjonijiet din għaddit. 34 minna ta' s-robi maja minnu favur, minnu kontra. Astanzjonijiet ma' d-deċ 35 minna ta' sur kalsim, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Numru wieħed nħata rapporter minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. 36 minna ta' sur obermajer, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet din maddiċ, 37 minna ta' sinjor Bizzotto, kompatibli ma' numru 36, minu favur minu kontra astenzjonijiet maddeċ 38 minu s-robi Majer minu favur minu kontra astenzjonijiet maddeċ 39 minu ħatas Senjor Steinrock minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit numru 2 minu ħatas rapporter minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit numru 40 minu ħatas Robin Majer minu favur nu kontra assenzjonijiet ma ditx. Wieħed u erbaj minn ħata Snjura Steinbrook minnu favur minnu kontra assenzjonijiet għaddiet. 42 minn ħata Snjura Bizzotto minnu favur minnu kontra assenzjonijiet ma ditx. Numru 3 tar-rapporter minnu favur minnu kontra astenzjonijiet Għaddit. Numru 43 minna għat s-robi maja. Madirx valida ta' għaddin issa naddu għal numru 44 minna għat s-senjor Steinrug minn favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddit. Erba. 45 minna għat s-robi maja minn favur kontra astenzjonijiet Maddiċ, 46 is semna ta' Sr. Steinruk għanna emenda orali għawek li tistaw taraw għawek fil-listem xie oġġezzjoni jekk le nistaw nivvotaw twara minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 4. Din hija kompatibbli mal-emenda 45 u 46. Minu favur, minu kontra astenzjonijiet din għaddiet. Mussa naddu għal numru 47 minna tassu Robert Maja minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet maddiċ, numru 48 issa minna tassu Robert Maja minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet maddiċ, numru 49 minna tassu Robert Maja minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet din ukoll maddiċ, numru 50 minna tassu Robert Maja minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet din ukoll ma numru 5 minna ta' sinjura rapporter votazzjoni dwar minnu favur kontra astenzjonijiet din aħjar nerġa' nċekkja permezz ta' votazzjoni elettronika kif kon votaw fuq numru 5. Haben alle abgestimmt, dann kann sie geschlossen werden. Jekk kulħadd tivvota nagħlaq il-votazzjoni din għaddiet 25 favur 17 kontra u astenzjoni waħda ġifiri għaddit. Issa għaddu għal l-emenda 51. Nata sinja bizzottu minn favu. Minu kontra. Astenzjonijiet dimma għaddit 52 minn ħata sinja bizzotto u kol minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet din maddiċ. Numru 6 nata rapportem minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 7 tar rapportem minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit u koll. Issa naddu għal vot aħari fuq il-rapport kollu kemm ħanamluha votazzjoni elettronika kieġobkom votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Nasib li issa nista' nagħlaq il-votazzjoni mela ir-rapport għadda b'39 favur żewġ voti kontra żewġ astenzjonijiet. Proset li rapport. So. Mela, issa nagħdu għal punti li jmiss, ngħaddu għal rapport li jmiss li oppożizzjoni fissem il-kumitat ikon dwar il- l-imprisi soċjali u dan il-Fond Ewropew għall-Imprisi Soċjali nixtieq li nibda bl-emenda numru 7. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet din aħjar naraw permess ta' votazzjoni elettronika kieġobkom. Haben Sie alle abgestimmt? Kulħadd ivvota mela votazzjoni issa 24 favur 19 kontra għaddiet. L-emenda numru 8. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet din għaddit ukoll. Numru 9 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet din għaddit ukoll. Kompromess għaz, minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Għaddit, sanaddu għal l-emenda 19, għal l-emenda orali minn ħata sinjura Steinruck, illi resqet ukoll l-emenda 19, infuża l-ura ma nafx hekk hemm oġġezzjonijiet ma jidux li hemm oġġezzjonijiet mela nivutaw fuq għamnu favur. L-emenda orali naturalment minnu kontra. Astenzjonijiet, jar raw għapjon mista votazzjoni elettronika kieġobkom, numru 19. Prüf jiftas? Di Abstimmung musa għafnin? Di Abstimmung mus geschlossen. Issa votazzjoni hija magħluqa 18 favur 22 kontra ma' ditx. Naddu wissa għall-emenda 20 minu favur. Minu kontra. Ħaj Ħajkolli nċekkja din permezz ta' votazzjoni elettronika ma tanċina ċerta mela numru 20 kieġob. Haben Sie alle abgestimmt? Äh, Kulħadd ivvota minn mela bekk nistenna l-votazzjoni din għaddiet 24 favur 18 kontra sanzjoni waħda. 21 minn favur. Minu kontra astenzjonijiet maddiċ 22 minu favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ 23 minu favur minu kontra astenzjonijiet din għaddiet 24 minu favur minu kontra astenzjonijiet din għaddiet 25 minu favur Mela, 25 nistaw naddu għal-votazzjoni. Le, maħnix għan votaw xin għax 21 ma d-dir ċemdu raġuni din automatikament taqa. Mela 26 issa minnaħat s-sur serka su s-njura Steinrock għanna menda orali u koll kullħat jaċċetta l-emenda orali tajjeb ħafna mela minu favur. Minu għakontra? kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 27 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. <laughs> Maddiċ. 28 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet din ukoll ma Tajjeb, mela naddu issa 29 emenda tajta Steinrock minnaħa minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 30 issa għandna emenda orali wkoll minn minnaħa is-Sur Gold minn favur minn kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 31 għanna emendorali u kol marbuta maħħa. Hemm xart li huwa kontra din l-emendorali jekk le naddu għal votazzjoni fuq 30 l-emendorali minn favur, minn kontra, astenzjonijiet din ma ddiċ. 32 minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddiet 33 minu favur. Menu kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 34 minu favur, menu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Naddu issa għal premessi numru wieħed l ewwel net minn ħadd is-Sinjura Kinga Gunch minn favur, minnu kontra astenzjonijiet għaddiet, numru 2 minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Maddiċ, numru 3 nata s-Sinjura Gönċ. Vot maqsum seċ partijiet, l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti minu favur, Minu kontra, astenzjonijiet. Ma ddiet issa ngħaddu għall-emenda numru 4 minu favur, Minu kontra, astenzjonijiet għattiet, L-emenda numru 5 nata s-snir xtajnruk minn favur minnu kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 6 nata Sr. Steinrock minnu favur minnu kontra għattiet għaddiet ukoll. U issa nistgħu ngħaddu għal vota ħarri fuq ir-rapport kollu kemm hu kieġobkom votaw votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivota votazzjoni issa magħluqa għadda dan ir-rapport 25 favur 16 kontra żewġ astenzjonijiet. Proset l ser. Issa naddu għall-aħħar votazzjoni, votazzjoni dwar il-mistoqsija orali minnaħat tal-President ta' dan il-Komitat minnaħat ta' Sinjura Beres ġifiri inizjattiva opportunitajiet għazzaza. Nibdew ġifiri bil-mistoqsija orali u għanna tlet emendi minna ħatassur kabben noħ. nibdew b'dawn it-tlet emendi, nibda bl-ewwel emenda tas-sur noħ minnu favur, minnu kontra, astenzjoni din maddiċ, it-tini emenda tas-sur kabernaħ minnu favur, minnu kontra, sanzjoni din u ma maddiċ tielet emenda mnaħa tas-sur kabir naħna favur, nu kontra, assenzjoniet u kol maddiċ. Mela bekk aħna temmejna il-votazzjoni dwar mistoqsija orali minu favur issa in ġenerali, votazzjoni elettronika kieġobkom avvotaw. il-votazzjoni elettronika issa għanna 39 favur, 2 kontra, 0 astenzjonijiet. Bekk aħna temmejna dan il-vot. Issa naddu għal la abbozz ta' mozzjoni u ta' Sinjura Beres u kollu bħala ehm, bħala għanna l-Provonx Beres bħala rapporter ħanibda bl-ewwel emenda illi emenda ta' Sinjura Hirsch minn favur, Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Numru 2, minnħat s-sur serkas minnu favur. Numru kontra, astenzjoniet għaddit ukoll. L-emenda numru 3, minnħat s-sur serkas minnu favur. Minnu kontra, astenzjoniet ukoll għaddit l-emenda numru 4 mnat s-sur Lambert minu favur, minu kontra astenzjoniet għaddit numru 5 sa minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 6 minn ħata Sur Lambert minn favur minn kontra astenzjonijiet Għaddit, Numru 7 minn ħata Sur Serkas minn favur minn kontra astenzjonijiet Għaddit, Numru 8 minn ħata Sur Lambert minn favur minn kontra Astenzjonijiet. Għaddiet numru disa, minnaħat s-sur serkas minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet u kol numru 10 minnaħat s-sur Lambert minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa kompromess A minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Sanaddu għal numru 15 minn ħatis il-kabernaħ minnu favur minnu kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Aħja nikontrollaw t tixtiequ u permessa votazzjoni elettronika kif kon vota votazzjoni miftuħa. Sie ist geschlossen. Votazzjoni issa magħluqa. 23 favur 20 kontra mem lebda stanzjon di raġuni għaddit. Issa, naddu għal l-emenda 16 minna ħata ċaba ori, favur. Kontra astenzjonijiet ma diċ. Numru 17 minna ħata Nadja Hirsch minnu favur. minu kontra astenzjonijiet għaddiet numru 18 minn ħata kabernoħ minu favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ numru 19 minna ħata ċaba ori minnu favur Minnu kontra astenzjonijiet għaddiċ. Mada mhix ċara di aħjar niċċekkjaw għad numru 19 kieġobkom votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet di 24 favur 19 kontra l-ebda stenzjoni. Numru 20 issa minnaħa ta' Kabarnoh. Minnu favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet ma t-teċ. Numru 21. Emenda li naħtas Milan Kaberna minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet din għatiet, Numru 22 naħat Nadja Hirsch minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet 23 minna ħata Jean Lambert minn favur minnu kontra astenzjonijiet din għaddit, numru 24 minna ħata Milan Kaberna minnu favur minnu kontra astenzjonijiet din maddiċ 25 minna ħata Alejandro Serkas minnu favur minnu kontra astenzjonijiet għaddiet 26 Jean Lambert minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet 27 Milan Kabernaħ minu favur minn kontra astenzjonijiet maddiċ 28 minn ħata ċabori minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet Iva, mettilkomx li dikent kent maqsmu żewġ partijt mela fl-ewwel parti ċaba ori aħjar nerġgħu narawha l-ewwel parti kieġobkom. Favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddiet, it-tieni parti issa minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet għaddit ukoll. Numru 29 Santa Nadia Nadja Hirsch minu favur. Minu kontra astenzjonijiet. Din għaddit ukoll ngħaddu issa numru 30 ta' Alejandro Serkas minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għanna u t-tletti minna ta' Milan Kaberno, zewċ partijiet, l-ewel parti għanna emenda orali u kol minna ta' Provanġ Beres, kullħat jaqbel ma' din l-emenda orali tajjeb mem l-ebda ġezzjoni mela u fuq l-ewel parti kon favur. Minu kontra, astenzjoni ta' d-diet, tini parti minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma' d Numru 32 ta' Jean Lambert, minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet, 33 ta' Nadia Hirsch, minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. 34 ta' Nadia Hirsch, minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. 35 ta' Jean Lambert, minu favur. Minu kontra, astenzjoniet għaddit ukoll. 36 ta' Milan Cabernet. Minu favur. Din hija kompatibbli 35 minu kontra. Astenzjonijiet. Iva, naħseb aħjar reġgħu niftu l-votazzjoni elettronika. Kieġobkom. Kulħadd t-vota, votazzjoni samaluqa din maddiċ 22 kontra 21 favur mem lebda stanzjoni sta din 37 minna ħata Alejandro Serkas minu favur. Minu kontra. Astanzjoni ta' 38 minna ħata Alejandro Serkas vot maqsun seċ partijiet. Fl-ewwel parti aħna għandna l-emenda orali ħata l-alte. Hemm xi oġġezzjonijiet kontra l-emendora li jekk len fuq l-parti favur, minn kontra, Astenzjonijiet għaddi t-tieni parti issa ġifiri dwar dawn il-klim bat warns unemployment minn favur Minu kontra maddiċ din it-tini parti ġifiri dawn il-klim mhumiex Adottati, issa naddu għal-emenda 39 minna ħata Milan kaberno. minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ, numru 40 issa minna ħata ċava ori, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. din għaddiet aħjar nikkontrollawa din permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom. Votazzjoni issa magħluqa 24 favur 19 kontra u erbaj minna ħatan għadja ħirx minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 42 issa minnaħata Milan Kaberna minn favur. Minn kontra. Astenzjonijiet. Din ma tantxija ċara ħjar nerġgħu nikkontrolla permezz ta' votazzjoni elettronika kif ġobkom votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota Nalqu issa votazzjoni 15 favur 21 kontra 7 astenzjonijiet din ma tiġ ngħaddu issa għal u 43 naħta ċaba ori minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet 44 naħta ċaba ori minn favur minn kontra astenzjonijiet ma tiġ 45 minna ħatta Milan Kaberno, minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Naddu issa 46 minna ħatta Jean Lambert, minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Għaddit, 47 minna ħatta Serkas, minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, għaddit. 48 minnħata Milan u koll, minn favur, minu kontra astanzjonijiet għaddit. Kulħadd qed jgħid li għaddit issa 49 u hemm emenda orali fil-fatt dwar din l-emenda. Hemm xi ħadd li għandu xi oġġezzjoni mela lek le aħna nistgħu nivvutaw immedjatament fuq 49 minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 50 minnaħat ċaba ori minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Numru 51 ta' Milan Kabernoħ minu favur. Minu kontra astenzjonijiet ma' 52 ta' ċabari għandna emenda orali minnaħat ta' provonx beres minn favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet, u l-ħar emenda ija minnaħat ta' Jean Lambert 53 minn favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet għaddit ukoll. Issa ngħadu għal vot ħari fuq dan ir-rapport kieġob votazzjoni elettronika vota. Si ist geschlossen. Irbaj favur vot wieħed kontra żewġ astenzjonijiet bekk nistgħu naraw li dan ir-rapport għadda sa dik kienet is-sessjoni ta' votazzjoni għallum.